PPP, CR, SND u NF irċevejt eh, nomini għal komissjoni tu delegazzjoniet parlamentari. Dawn se jkunu fil-minuti ta' seduta li mis. Jekk ma jkunx hemm osservazzjonijiet, dawn il-ħatrit se jkunu ikkonsidrati approvati. L-autorità kompetenti